Għanna emenda 20 il-fuq minn 500 vot kienu favur din l-emenda biex bekk aħna nkunu nistgħu nitkellmu fit-trialogu u nġibu miżuri għall-industrija ta' l-ikel u l-agrikoltura. Għaliex hemm tariffi mill-Istati Uniti kontra il-prodotti tagħna huma m'għandhomx jaqsmu mal- uh, gwerra tal-kummerċ li hemm bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u l-dewa tagħna qed iħallsu l-preċ għal dan. Din l-emenda ifisser b'din l-emenda ifisser li aħna se nappoġġjaw il-bdiewa Ewropej. Grazzi ħafna Sinjura Aguilera, issa Sinjura Zanoka, grazzi President, Jiena votajt favur il-Budget Ġenerali għaliex għandu programmi għax favori xjenza u riċerka, pero jiena ċerta li dawk illi qablu illi jagħtu l-flus ta' taxxa għal task force ma rawiex għax ħadd f'sensieħ ma jista' jagħti prodott disgustanti bħal dan approvazzjoni Hemm esagerazzjonijiet fil-preżentazzjoni tal-fatti reali imma min jista' ikejjel l-esagerazzjoni. Stratkom tesponi il-misinformazzjoni ta' Sputnik Belarus il-kumpaniji dejjem ibatu minħabba dawn il-kumpaniji u, dan hija l-verità. Però l-informazzjoni fil-medja tkun differenti fil-Latvja. Il-Latvja qed tagħti informazzjoni tajba fil-medja imma l-Belarus titkellem bil-kontra. Grazzi, Sinjura Zanoka, issa is-Sur Palmer. Grazzi, Sur Viċi President, jien ukoll nixtieq nisħaq fuq l-appoġġ għal għall-Erasmus Plus. Nisħaq ukoll fuq id-dubi illi hemm minħabba il-Brexit Eh, dwar il-kontinuazzjoni tar-Renju Unit eh, fil-programm Erasmus. Kien hemm eluf ta' żgħażagħ Brittaniċi illi gawdew minn dal-programm din is-sena u ta' qabel, l-Assoċjazzjoni tal kolleġġi riċentament sabu li 94% tal kolleġġi fir-Renju Unit ma jistgħux jirreplikaw l-opportunitajiet li jagħti l-Erasmus jekk l-Renju Unit ma jibqax parti minn dan il-programm. U iż-żgħażagħ li jixtiequ jipparteċipaw fl-Erasmus wara l-2020 mhux se jkollhom sej fuq il-referendum eh, tal-Brexit, jiġifieri insejjaħ eh, biex il-gvern eh, Ingliż ikompli jieħu sehem fl-Erasmus u jagħti leħen lil dawn iż-żgħażagħ irrelevanti jekk iridux il-Brexit jew le. Grazzi. Grazzi Sur Van Mesa Sur Kelly. Grazzi ħafna pal Sur McCarthy. Jiena nitkellem bil-simpajizi. Jiena dawn il-proposti appoġġajthom għax huma valla pena. U jingħad li inti meta tfaħħar iż-żgħażagħ dawn se jiġu warajk. Għandna Erasmus Plus, għandna Travel Around Europe u anki l-inizjattiva x-xogħol. Dawn huma affarijiet tajbin. Jiena naqbel mal-rekomandazzjonijiet tal-Unjoni fuq it-tibli tal-klima u l-ġlieda kontra tibdil tal-klima jekk aħna rridu nilħqu il-miri tagħna dawn il-miri l-anijiet huma urġenti sitwazzjoni mhux faċli u tajjeb li nkunu nistgħu ngħinu finanzjarja bil-flus il dawk il-pajjiżi li jkunu qed jiffaċċjaw dawn il-problemi. Dan ikun se jgħid in-nies fil-Ewropa b'mod ġenerali. Iva, grazzi ħafna Sur Kelly. Issa immorru għall l-spiega fuq il-rakkor, fuq il-ftejim ta' Petri Sarvama, ġiri fuq Leja Oza, u l-gittanza dwar Leja Oza. Grazzi, President. Ix-xogħol prinċipali Leja easo huwa li jiżgura li l politika tal-ażil fl-Istati membri taħdem tajjeb anki ġifiri grazzi għal riċerka tkun essin. Imma dan l-uffiċċju jaħdem verament b'mod illegali, anki etikament fl-2016-2017 kien hemm problemi l-olaf sab ukoll li kien hemm abbuż fil-proċess ta' tendering, ma jintużawx il-fondi tajjeb tal-Unjoni, l-abbuż ta', ta pożizzjonijiet u koll ġifir meta kwantu għall-istaff, ksur ta' regoli em, dwar id-data protection anki intimidazzjoni tal-istaff. U jekk man mandom, hawnhekk ridu trasparenza, nkella m'għandhomx xlok li l-jazo. Jeżistu ġifri aħna ma stajniex naqblu ma' din il-kwittanza. Grazzi ħafna sa Sir Polczak. Grazzi ħafna President. L-Aġenzija tal-Azil eh, biċċert hija ta' priorità, priorità għal sikurezza u anki minħabba l-imwieġ tal-vjolenza minnaħa tal- ta' xi eh, rifuġati kif rajna f'Malta dan mhuwiex aċċettabbli. Hemm ukoll dak li kienet isseħ fl-Aġenzija li mhuwiex aċċettabbli jiena appoġġajt il-kwittanza għall-2017 iżda dan il-perjodu kien relatat ma' ħafna problemi f'rigward tax-xiri u anki f'affarijiet oħra 7.7 miljun euro jiġifieri 10% tal-ħlasijiet fl-Aġenzija tal-Azil kienu ħżiena fil-rigward tar reklutat u direttur kellu jirriżenja s-sena li għaddiet jiena nittama li l-ġestjoni il-ġdida jkollha suċċess biex twaqqaf sistema trasparenti għax hekk għandna bżonn. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Polċak. L-aħħar punt Mr. sur Kelly Jiena votajt passer Kpolczak eh, biex eh, nirrifjutaw il-kwittanza fuq l Ġana Ġanak ġie kondannat minn ħafna aġenzi li inkludi l-Ordi tal-Verifika u anki l-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi u l-iżjed ksur serju kien kriminali u anki um, sistematiċi ta' non-konformità tal-flasijiet, iksur tal-proċeduri, miżappropriazzjoni tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u l-babbuż tal-pożizzjoni fi kwistjoni ta' risorsi umani, il-iksur tal-regoli tal-protezzjoni u l-fastidju u imġiba ħażina mhux eh, kif suppost lejn il-personal. Dan mhux aċċettabbli speċjalment fuq l-aġenzija li għandha daqshekk awtorità u bekk jiena nappoġġa bisħieħ ir-rifjut tal-kwittanza u bekk għandna bżonn ta' trasparenza sħiħa u forsi rridu nerġaw nħarsu lejn dan biex niskuraw li kollox sejjer tajjeb. U kif suppost, grazzi ħafna, Sur Kelly. Mela dak kien fuq ir-rapport ta' Sarama, issa għandna l-ispjegazzjoni tal-vot fuq ir-rapport mis-Sinjura Kasima Njos fuq il-kwittanza tal-2017 il-Budget Ġenerali għall kunsill u għall-Kunsill Ewropew Sur Polċak. Nirġa' ningrazzjak tal-li tajtni l-kelma. President, nixtieq nifoka fuq il-kwittanza fil tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill. Irridu nenfasizzaw is-setat tal-Parlament. L-uniku l-unika awtorità jew korp elett direttament fl-Unjoni Ewropea li fih il-settat paċitarji kif ukoll tal-kwittanza u hawnhekk nistgħu naraw tensjoni interistituzzjonali fit-tul bejn il-Kunsill eh, bejn dawn l-istituzzjonijiet u bekk il-leġitimità tagħna ma tistax tiġi sfidata u jekk irridu li dan il-budget ikun eh, separat, trasparenti u mhux sfidat mhuwiex diskuss xejn u bekk naħseb illi dan jikkostitwixxi ksur fuq is-setat tagħna u għalhekk irridu naħdmu fuq dan fit-tul. Grazzi Onorevoli Polċak, issa l-Onorevoli Newton dan. Grazzi ħafna President, jiena ma stajtx nappoġġa il-proposta biex eh, nirrifjuta il-kwittanza tal-Kunsil tal-Ministri. Il-Kunsil sigriet entità tal-biża u m'għandux fiduċja ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-ewwel għandhom inatfu darhom qabel ma jgħidu fuq ħadd ieħor imbagħad il-Kunsill jibda jemenda l-baġit tagħna, imbagħad aħna nibdew nomendaw il-baġit tagħhom u nispiċċaw fi gwerra bla sens naħlu l-ħin ta' kulħadd. Proċedura aħjar biex nindirizzaw is-segretezza tal-Kunsill i li aħna nuru eżempju individwali ta' kif il-Kunsill jaħli l flows meetings eżotiċi eh, għal-Kunsill tal-Ministri meta laqas għandhom xi diskutu fil-verità. Eh, dan huwa l-mod ta' kif aħna nistgħu Eh, inġalu għom jistħu u għom eh, trasparenti u għom kif mandom xaħlu l-flus il-poplu. Grazzi ħafna, Onorevoli Newton Dan, issa l-ħar klim minn is-sur Kelly. Huwa ċara l darboħra li l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kunsill Ewropew ma tax tweġibiet għal mistoqsijiet bil-miktub tal-Parlament. U uh, ma ġiex smih laqas barra minn hekk il-Kunsill ma konsidrax ir-rakkomandazzjonijiet proposti mill-Parlament fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza ta' 26 ta' Marzu tal-2019 din mhi xi ħaġa aċċettabbli u eh, dan eh, hemm bżonn li nibatu messaġġ għall-Kunsill li jrid jitata dan is-suġġett mod eh, immedjat. L-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni għandhom ikunu trasparenti u kontabli għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni għaliex eh, bekk biss jistgħu jagħmlu xogħolhom u aħna ġejna votati min nies u se nassiguraw li hekk isir. Grazzi ħafna, President. Grazzi, Sur Kelly. Issa, Bekk aħna nalqu din il-parti tal-aġenda tagħna dawk li għadhom hawnhekk fil-kamra nawguralhom l-ikla tajba ta' nofsinhar u aħna se nissospendu s-sessjoni u nerġgħu nibdew fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Grazzi.